anka nitkellmu dwar l-OSCE l-Unjoni Ewropea tit eh, tagħmel mill-aħjar li tista' eh, fastana biex jiġġor ir-responsabiltajiet tagħha. Grazzi ħafna. Id-dibattitu fuq dan il-punt issa eh, huwa magħluq u nivvuta fuq riżoluzzjoni għada. Ħanimxu għal punt li mistana fl-aġenda u dan huwa l-emenda L-emenda ta' regolament disa li jelenka l-pajzi terzi ta' ċittadini li ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-possess tagħhom meta jaqsmu l-frontier esterni. U dawk iċ-ċittadini huma eżenti minn din il-ħtieġa. nil-għamela l-kellima tagħna naddi il-mikrofoni l-sur Konswega. Grazie ħafna, eh, President, grazie Komissarja. Nixti uh, eh, uh, eh, intikom merħba kollegi, il-regolament 539 tal-2001 jelenka l-pajjiżi terzi il-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-possess tagħhom meta jaqsmu l-frontieri u lista ta' dawk il-pajjiżi li ċittadini tagħhom huma żentati minn din il-ħtieġa. Il-proposta għal-emenda għal dan ir-regolament għanda tletanijiet ewlenin l-ewwel net illi impoġġu l tajwan fil-lista pożittiva E, fil-waqt illi e, pajjiżi oħra pal Trinidad u Tobago, Santa Lucia, San Vincenzo, Grenadini, il-Beliz u e, il-gżejjer tal-Marianas tan-naħa ta' fuq. Hemmhekk m'hemmx problemi għax dawn huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea sadwar il-trasferiment tal-pajjiżi terzi li semmejt il-Kummissjoni ma sabiex raġuni li tneħi il-viza waħna naqblu ma dan. fil gasta ta' Taiwan pero, il-gżira Azjana għamlet uh, bidla ekonomika soċjali u soċjali Eh, rajna eh, istituzzjoni demokratiċi mill-1996 meta saru l-ewwel elezzjonijiet presidenzjali, il-kap tal-gvern huwa l-president li huwa elett eh, ċittadini permezz ta' elezzjoni demokratika għal erba' snin il-ġwan huwa il-parlament leġislattiv u ekonomikament il-Taiwan għandu income per capita oli ħafna xi 30.000 eh, dollaru Amerikan. Għandu ra kellu rata ta' 5.2% ta' eh, għat e, u kellu tkabbir ta' ekonomika ta' 13% u fl-ewwel nofs ta' sena għamel progress enormi skont l-IMF l-2009 ekonomikament il-Taiwan kien fil-25 post fil-lista dinija. Nishti nfakkarkom illi fil-1950 Taiwan kien iktar fqir mill-Ghana, mill-Uganda u mill-Kongo. mill ghana mill uganda u mill kongo fil-1960 sal-1960 kien jiddependi fuq il-prodotti tal-agrikoltura aktar mill-Kenja u u mill-Lebanon. Ma issa 97% tal-esportazzjoni jiġu mill-prodotti manifetturati dan ifisser li Taiwan issa għandu migrazzjoni netta ta' 0.5 fil-mi punt il-mija ġifiri eh, l-immigrazzjoni minn Taiwan hija kważi zero skont il-data mill kommissjoni bejn l-2006 u l-2008 45 eh, eh, immigranti illegali biss kien hemm fl-Unjoni Ewropea kollha u skont dokumenti tal-ivvjaġġar nixtieq ngħid illi il-ċittadini ta' Taiwan għandhom il-passaporti elettroniċi ekonomiċi li huma konformi mal-rekwiżiti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall Avjazzjoni Ċivili xi ċittadini Tajwaniżi li jgħixu barra mit-Tajwan li għandhom bżonn ta' awtorizzazzjoni mill autorità ta' Tajwan biex ikunu jistgħu jitlu fit-Tajwan u aħna qed nitolbu l-istess rekwiżiti għal tħul fl-Unjoni Ewropea. It-Tajwan ta' l-eżenzjoni tal viza għal eh, pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li f'Ċipru, l-Bulgarija u l rumanija u dan għandu jinbidel sal-11 ta' Novembru ġifieri sa' għada. Eh, u dan huwa impenn u lini illi sar b'mod formali lill-Kunsill il-Kummissjoni u dan il-Parlament u anka l rappreżentanti ta' dawn il-tlet pajjiżi għal dan ir-raġuni, għal din ir-raġuni, President, u għal raġunijiet oħra li se nsemmi eh, eh, aktar tard jiena naħseb li għandu jkun hemm eżenzjoni mill-viża għat Taiwan kif diġà għamlu il-Renju Unit u l-Irlanda. Grazzi. Grazzi. Il-Sur Kovacev. Grazzi, President. Jina nilqa l-rapport il-klima il bejn it-Tajwan u ċina issa hija pozittivi, hemm titjiriet diretti hemm kooperazzjoni ekonomika il-relazzjoni bej Taiwan u l-Unjoni Ewropea wkoll għandha xejriet pozittivi hemm skambju tan negozju tajjeb il-gvernanza, l-edukazzjoni u l-inkam ta' Taiwan huwa fuq l-istess livell tal-Korea t'isfel u tal-Ġappan, tal-Ġapun. Għalhekk aħna napoġġaw ir-rapport biex titneħħa il-viża għat-Taiwan kif qal ir-rapporter il-rapporter il-Taiwan ħajamel l-istess li xie infakkar li il-reġim tal- I give floor to Commissioner Malmström so we can hear the view of the Commission. Il-Kommissjoni. Grazie President, onorevoli membri il-proposta biex il-Taiwan ikun fuq il-lista pozittiva tal-viza ġi adottata mill-Komissjoni fil-5 ta' Lulju ta' din is-sena Taiwan kif kulħadd jaf u żviluppat demokrazija stabbli u tilħaq il-kriterji eh, kollha tekniċi neċessari. Il-proposta hija riżultat ta' reviżjoni periodika tal-lista tal-viża u bbażata fuq suġġerimenti li ġejjin mill-Stati membri. Il-Kummissjoni tal-Islejt dawn il-kondizzjonijiet pal-immigrazzjoni legali, l-sigurta pubblika, l-reċi reċiproċità, il-koerenza reġjonali u l-affarijiet oħra. Għanna għanna bżon nisaxħu di kważjoni pajizi oħra pal Hong Kong, il-Singapore, il-Ġappun, tiġa mandomx viza, ovvjament. Eh, proċessu proċess ukoll li għandu xaqsa maċ-Ċina u Taiwan eh, fejn issa hemm anka titjiriet diretti u kooperazzjoni ekonomika. Kif qali sur eh, il rapporter l-Irlanda u l-Renju Unit tiġa għamlu eżenzjoni tal-viża u anka il-Kanada dal-waqt ħatamel l-istess Kwallinkwa eżenzjoni tal-viża ċittadini tal-Taiwan tkun waħda anka ta' reċiproku eh, l-Taiwan ġaneħħa l-viża l-ħafna eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u issa impenjat li jneħħija għal kulħadd, ġifieri anka għal Ċipru, għal Bulgarija u għal Rumanija. Iċ-ċittadini għalek ikunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr viża minn għada il-qudiem. Barra minn hekk it-Taiwan se jestendi l per jodu li għet jista' joqgħod hemmhekk għal design jum u l-proposta tkopri u koll it-neħija tal-gżejjer Marijana smin fuq il-lista negattiva ġdawnu ma parti mill-Stati Uniti il-ħelsin mill-viza u jek kif u għamotab ta' kif uħed iqarreb il-nis fl-imkien ċittadini studenti il-komunità ta' negozju riċerkaturi u oħrajn u għalek dinja deċiżjoni importanti ħafna din hija kodeċiżjoni imma jiena kontenta li informakom il-membri tal-Kunsill tiġa qegħdin juru appoġġ wiesa. Grazzi għal rapporter ter u kol appoċ anka f'dan il-parlament hemm emenda waħda għal eh, proposta tal-Komissjoni, proposta fil u anka fil-Parlament dwar eh, il- eh, eh, grupp ta' nies li għandhom bżonn awtorizzazzjoni biex jitlu anka f'pajjiżhom fit-Tajwan u għalhekk ikun pass raġonevoli li din il-kategorija ta' nies ukoll ikunu ma jitħlux f'din il-visa waiver. Nix ringrazzja li rapporter u xedo rapporter għall appoġġ u kooperazzjoni tagħhom fuq dan il-dozier u Zgur eh, li eh, din ħat kompli s-saħħa il-relazzjonijiet li għanda l-Unjoni Ewropea u Taiwan kemm għal kummerċ kif ukoll għat-turizmu u għafta benefiċċju għaż-żewġ partijiet. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. Now I give the floor to Mr. Papa Nicolau for... Is-Sur Papa Nikolaou għal żewġ minuti fisem il-PPE. Grazzi ħafna President, jina nishti nirringrazzja li rapporter nifraħlu anke l-dokkola li ħadmu fuq dan il-rapport ta' xuwa ta' sow bieċa xol tajba ħafna l-eżenzjoni tal-viza għal ċittadini ta' Taiwan huwa pass fi direzzjoni tajbar nexxinna nelbu l-ostakoli legali li kienet il-nuqqas ta' arfin ta' Taiwan mill-istati membri kollha sa' permessa din il reċiproċi tal ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jkollhomx bżonn il-viża biex jitlu ġol territorju ta' Taiwan dan iġifieri ġifiri se jkun għal 27 stat membru irnexina u kol nevitaw eh, effett ħazin eh, eh, fir relazzjonijiet tana maċċina nixie pero namel rimarka ġenerali riċentement rajna eżempji ta' attivitajiet terroristiċi per eżempju E, pakketti ta' esplużjoni ta, ta', bombi e, fil-Greċja u fl-istati membri oħra u għalek e, biza ta' attentati u għalek u għet jifem illi meta ċittadini tana jisimaw dwar il-ezenzjoni tal-viza l-pajizi terzi bħal dawk ta' Taiwan dawn iċ-ċittadini jibdew jinkwetaw dwar jekk din hijiex ta' riskju għas-sigurtà tagħhom. Għalhekk kull meta nieħdu din it-tip ta' deċiżjoni rridu naraw il-parametri kollha u rridu nispjegaw li aħna għandna l-mekkaniżmi kollha eh, biex eh, nissalvagwardjaw is-sigurtà taċ-ċittadini biex bekk inkunu nistgħu nieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet għandna l-iskampju ta' dejta għandna għodda biex nittrattaw dawn il-problemi na kuntent għalhekk illi aħna ħadna din id-deċiżjoni u żgur musej konna jkollna l-ebda teddida sigurta taċ-ċittadini tagħna grazzi ħafna. Ilkom, eh, grazzi President. Kommissarja, nix ringrazzja l-rapporteri uh, Tajwanija zgur uh, storja ta' suċċess għaddi kemm mort sa' dan il-pajis ikkonkludow ħafna ftejimiet ta' eh, ma' l-istati membri differenti u e, l-istati membri kontribwixxu b'mod kbir għall-ekonomija tagħhom skont previżjonijiet it-kabir ekonomiku għandu jkun ta' 9% u l-qatt qiegħed biss fuq livell ta' 6%. Din dan ħajżid l-investimenti u l-mobilità għall-istudenti L-iktar riskju kbira Taiwan kienet il-ċina, pero dan l-aħħar kif nafu il-relazzjonijiet tjibu specialment fl-oqsma ekonomiċi u Taiwan Mi mhijiex ikonoxxuta fl-arena internazzjonali, però aħna nistgħu nivvjaġġaw mingħajr viża għat Taiwan. Għal-inqas sissa 24 membru imma il-Bulgarija, Ċipru u Rumanija qegħdin fil-lista issa biex ukoll jiġu eżentati mill-użu tal-viża. Nistgħu nassikuraw li dan iseħħ Eh, illi għaxorowna li mandom eh, lebda problemi. Aħna u kol mannix problemi eh, bil-immigrazzjoni illegali għax il-ċittadini jemmek u jiexu ħajja sodisfaċenti. Dan l-ħar l-Unjoni Ewropea eżentat pajizi oħra mill-viza din il-ġimma stessa ġew eżentati mill-viza l-Albanija u l-Bosnija u Herzegovina. Da din huwa importanti ħafna għax il-dritt tal-moviment ħieles huwa dritt bażiku. Eh, eh, Taiwan mu qed eh, iġib lebda riskju għalhekk kollegina nsejħilkom il-koll biex tivvutaw favur li titneħħa il-viża biex bekk ċittadini kun jistgħu jivvjaġġaw b'mod ħielet. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, President. Issa għanna kopertura l-dawk il-pajizi terzi li ċittadini taħħom għandhom bżon il-viza imma lista oħra li eh, fijam ċittadini huma eżentati mill-viza dawn il-listi wieħed irid jagħmel reviżjoni tagħhom skont is-sitwazzjoni fil-pajjiż u Eh, kien eh, eh, dil-ġimma kena skemi oħra fejn ġew eżentat il-viża l-Albanija u l-Bosnia Herzegovina. Issa qegħdin nitkellmu dwar iċ-ċittadini ta' Taiwan, nixtieq ngħid li kien hemm proċess Eh, ta', demokra ta demokrazija fit tajwan kien hemm riformi istituzzjonali għandna soċjetà ċivili b'saħħitha u tisħiħ ta' libertajiet u drittijiet ta' ċittadini daw kollha waslu għal sabilta eh, politika fit tajwan u mani manniex Eh, maħniex qed nimponu l-viża fuq pajjiżi oħra f'dak ir-reġjun għalhekk ħajkonna aktar koerenza ma nalaqas l-ebda teddida għall-Unjoni Ewropea, jiġifieri t tal-viża ħatejn il-kummerċ u ħat qarribna aktar anka kulturalment u fir-riċerka dawn huma dan huwa importanti ħafna lina għal ħafna snin il-politiċi mit-Taiwan kellhom problema biex jivvjaġġaw għall-Unjoni Ewropea anka bħala individu individwi għax kien hemm il-biża illi dawn kien ħajkollhom problemi politiċi ma' ċina billi jiġu fl-Ewropa imma sa l-istampa hija differenti ħafna u nispera li l-tejjim li ħan ikkonkludu issa ħajtejjeb il-kuntat politiku Tana eh, aħna l-politiċi fl-Unjoni Ewropea u l-politiċi fit-Taiwan nispara jkollna sobijiet aktar mill-qrib eh, ma' dan il-pajjiż qed inħarsu qed nitkellmu hawnhekk dwar ideoloġija l-Ewropa hija eh, tixtieq tkun miftuħa tagħti meħrba lil pajjiżi l-oħra u rridu din il-fiduċja roka bil inħallu l-bibin miftuħin għal eh, pajjiżi oħra din twassal għal ambjent ambjent aħjar u kooperazzjoni aħjar. Jiena kuntenta ħafna b'dan u kuntenta għalli ħanni votaw dwar dan f'din il-Kamra tal wad Grazie ħafna. Mela il-kellim li jmiss. Uh, Madam Commissioner, Grazzi ħafna, Sir President, Monsignor Kommissarju, inti kont ħabiba kbira tal-Taiwan meta inti kont MP u issa jiena wkoll qed nirrappreżenta l-biberija tagħna mat-Taiwan u jiena nixtieq illi ngħid illi qed nieħu gost ħafna li ċ-ċittadini ta' Taiwan kun jistgħu jidħlu fiż-żona Schengen mingħajr ma jkollhom bżonn viża. U uh, bil-klim tal-Unjoni Ewropea issa ħajkonna liberalizzazzjoni tal-viża għal dawn iċ-ċittadini ta' Taiwan nafu illi aħna eh, maġranza ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea kellhom dan il-privileġġ li jistgħu jidħlu fit-territorju ta' Taiwan mingħajr viża xi sena u nofsilu u naħseb illi din tista' turi li din kienet deċiżjoni tajba ħafna li qed nieħdu bħalissa Taiwan huwa pajjiż demokratiku li dejjem qed jiżviluppa u dej huwa prosperu ħafna u bekk jekk aħna nkunu iktar ħbieb magħhom aħna nistgħu niżguraw li jkun hemm iktar paċi f'dan ir-reġun aħna nixtiequ illi inkomplu fil-fatt insaħħu l-ħabberija tagħna magħhom u l-Ewropa naturalment ukoll qiegħda taħdem ħafna mal-Amerika bħala għażla wkoll għal dawn residenti. Nafu illi Badu bita xejn dan huwa sinjal importanti għal solidarjetà tagħna mat Taiwan illi permezz ta' din il-biberija ħna rridu nisperaw u koll tmexxija u koll ta' tajba u korretta fiċ-Ċina. Grazzi ħafna Sur Burger. Presidente, il primo Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq illi onestament minn qalbi nirringrazzja r-rapporter illi użat il-kompetenzi tagħha bl-aħjar mod li setet. Li seta' U isha illi meta aħna fil-fatt inneħħu l tal-viża għal ċittadini tal-Taiwan mhumiex maħniex ħanħolqu l-problemi l-Unjoni Ewropea, però ma tantx konvinta għal dak li sar dak l għandu xaqsan Bosnia Herzegovina u l-Albanija minħabba illi hemm ukoll xi diskors li titneħħa l-ħtiġa tal-viża anke fil-każ tat Turkija hemmhekk ma nafx hekk il-kollegi tagħna fil-Parlament Ewropew biex xogħolhom sew biex aħna niggarantixxu s-sigurtà tal-ċittadini Ewropej. U jiena għadin raġuni nixtieq ngħid proset l-rapporter ta' dan ir-rapport u zgur li dan ir-rapport għan votaw favorih fil-plenarja, però rridu niftakru illi dan is-suġġett irrappreżenta ħelsien u dan huwa proprju fejn aħna konna niġġieldu għal dawn il-prinċipji ta' ħelsien meta kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ġifieri rridu nagħmlu distinzjoni ċara per il-pajjiżi, nixtiequ nilqgħu wkoll il-ċittadini ta' Taiwan fostna dawn huma nies kwalifikati, nies kompetenti ħafna anke fl-Italja u aħna l-ħin kollu kol nitkellmu fuq il-possibilità li nintegraw fis-soċjetà Ewropea. It-Taiwan mhuwiex bħal pajjiżi oħrajn fil-fatt, aħna ma nesportawx prodotti bi prezzijiet baxxi mingħajr ma jkienu rispettaw l-istandards tas-soċjetà, l-istandards tal- Eh, tas u anke huma jirrispettaw drittijiet tal-bniedem. Allura nilqgħu lil dawn il-ċittadini tat-taman fosna. Isur Kovac, grazzi ħafna sur President iżis kollegi naħseb li nistgħu ngħidu mingħajr problemi ta' xejn li aħna nistgħu inneħu l-viża u bekk aħna nistgħu nipprevjenu li jkun hemm immigrazzjoni illegali fl-Unjoni Ewropea u dawk il-pajjiżi illi jitpoġġew fuq lista pożittiva u dawk li jkunu fuq lista negattiva, aħna rridu nanalizzaw situazzjoni ta' kull pajjiż fuq bażi individwali, aħna rridu nanalizzaw l-ordni pubbliku f'dak il-pajjiż partikolari, rridu wkoll inqisu reċiproċità ta' dan il-prinċipju bejn iż-żewġ pajjiżi ġifieri dan il-mekanizmu għandu jaħdem bl-aħjar mod, għandu japplika l-pajjiżi kollha. Il pajjiżi jistgħu jitpoġġew biss fuq lista pożittiva jekk huma jissodisfaw il-kriterji kollha. Issa fil-każ ta' Taiwan fejn e, dan kien il-każ, però hemm tliet pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea li xorta waħda jridu jippreżentaw viża mela li jidħlu huma fit-territorju ta' Taiwan. U aħna irridu fil-fatt noħorġu b'dawn is-suġġerimenti. Dinja mhux rigal tal-miliet li aħna edin natu li Taiwan jew xi pajjiżi ġifiri l-fatt li ma jkollhomx bżonn viża, però hemm bżonn li xru li jkun hemm ċertu garantiji qabel mal dan l-tiġijiet tal-viża jitneħħew. Grazzi ħafna. Issa, Signora Gantz. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nilqa' il-fatt li tneħħiet il-tneħħal Neħħit il-tiġi, neħħew il-tiġijiet tal-viza għal-ċittadini Taiwan, ta' Taiwan. Taiwan huwa eh, wieħed minn sieba importanti ħafna u nafu illi hemm ħafna nies li grati minn dan il- li vjaġġar mingħajr viża. Aħna nafu li il-Tajwan huwa wiktiet mill-iktar imsiħba importanti tagħna fl-Asja, aħna nistennew li dawn ir-relazzjoni ta' bejnietna Huwa apparti minn hekk nafu wkoll li hemm eh, ħafna kooperazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam eh, kultura li ċerkaw żvilupp kif ukoll il-fatt li qed titneħħa il-waiver tal-viża dan jista' jikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp ta' noqsma u għahna din nistennaw ukoll li l-imsieħba tagħna ineħħu il-fatt li wieħed ikollu bżonn il viza għal-istati membru kollha daw it-tliet stati membru tal-Unjoni Ewropea li għad iridu jippreżentaw eh, viża meta huma jippruvaw fil territorju tat Taiwan, dal-waqt ħajkunu jistgħu jivvjaġġaw lejn it-Taiwan mingħajr ma jkollhom bżonn viża. it Taiwan huwa pajjiż sinjur ħafna u kellu oriġini modesti ħafna iżda rnexxielu jasal fej wasal issa m'hemm l-ebda eh, bizza li ħajkun hemm migrazzjoni qawwija minnaħa tat-Taiwan lejn l-Unjoni Ewropea ma' din raġun naħseb li xi ħaġa pożittiva ħafna, grazzi. Grazzi ħafna Sinjur Obermeyer biex jataw. Melissa nistgħu ngħaddu għall proċedura catch the eye Signora Kjoġbo, grazzi ħafna sur President Aziza Komissarju, jina nappoġġa ħafna dak li ntqal mir-rapporters. Taiwan huwa pajjiż eh, żviluppat li rispenta l-standards u fil-fatt jissodisfa standards ta' eh, proċeduri ta' dwana kif ukoll kontrol fuq frontieri għal din raġuni jiena nixtieq nisħaq illi huwa tajjeb iva li nkompla dejjem bil-proċedura sabiex inneħħu l-ħtiġa tal-viża għaċ-ċittadini tat-Tajwan sabiex jidħlu fiż-żona Schengen. Aħna ma rridux nieqfu hawnhekk u rridu nħeġġu subija ta' Tajwan fiż-żona Schengen ukoll sabiex din ukoll il-biberija tkun msaħħanka fuq il-qafas tal- Eh, ġnus maquda dak għandu xaqsan bil tal-klima, aħna nafu wkoll li dinja u dan huwa wieħed mill-iktar imsieħba importanti tal-Unjoni Ewropea fil-Azja. Il-ħiberija tagħna tista' tikber u dan jista' jkun għal vantaġġ ta' żewġ partijiet u jiena naħseb ukoll li rridu nidentifikaw l-importanti ta' Taiwan u waħda mill-iktar affarijiet importanti li aħna rridu nżommu f'moħħna huwa li aħna ikollna iktar kummerċ ma' Taiwan, speċjalment issa illi huma ffirmaw dan il-ftejm tal-kummerċ. Dan huwa importanti ħafna għalina għal-relazzjoni ta' bejnietna. Grazzi ħafna issa sur NTU. Grazzi ħafna, Sur President, Signora Kummissarja, Signora Kommissarju, Aziz Kollegi. aħna nafu illi jista' jkun illi fil-fatt għadda dan ir-rapport ikun hemm vot ta' maġġoranza favori. Iżda dwar dan il-prinċipju ta' reċiproċità jiena naħseb din importanti ħafna minħabba li issa Taiwan għandhom il-fatt m'għandhom bżonn viża sabiex jidħlu fiż-żona Schengen, din hija ħaġa pożittiva, però fis-sessin anka fil-każ tal-Istati Uniti nafu illi fl-Ewropea ħadd m'għandu bżonn il-viża sabiex jidħol fit-territorju tal-Istati Uniti, però mhuwiex qed ikunu reċiproċi f'dak li għandu x'jaqsam il-Polonja, Bulgarija u Rumanija, xorta waħda introduċew Mizzata li titħallas minn ċittadini ta' ċertu pajjiżi, jiena naħseb li f'dak l għandu x'jaqsam il-prinċipju ta' reċiproċità, dak li għandu x'jaqsam viża, l-Kummissjoni trid tkun ħafna iktar attiva, trid tagħmel xi ħaġa b'mod attiv ħalli dan il-prinċipju ta' reċiproċità jkun validu għal kull pajjiż. Jekk sakemm il-kompetenza tal fatt li titneħħa il-viża tkun fidejn il-Kummissjoni, il-Kummissjoni wkoll tagħmel kollu li tista' sabiex tara illi dan ikun rispettat. Grazzi ħafna Galski. Grazzi ħafna Aziza, Kummissarju, kif tistaw taraw hemm konsensu ftehim bejnietna f'din il-Kamra. Jista' jkun irid dan ir-rapport jekk dan ma jkunx appoġġat b'mod unanimu, jista' jkun li ħajkun hemm il-maġġoranza tal-gruppi politiċi li appoġġjaw. m'hemmx għalfejn qed nerġa' ntenni l-punti illi qed inti, Sinjor Kummissarju, nafu li Taiwan fil-fatt jissodisfa ħafna mill-kriterji dawk ekonomiċi, dawk e- dawk eh, ta' kummerċ li jħagġuna sabiex aħna nintensifikaw relazzjoniet ta' bejnietna sabiex inneħħu l-bżonna l-viża sabiex iċ-ċittadini ta' Taiwan jitlu fil-territorju tagħna. Dan huwa eżempju tajjeb ta' kif demokrazija hija possibbli f'dan l-ambjent il- dak li ġara fit-Taiwan, fil-fatt l-evoluzzjoni tat Taiwan hija xi ħaġa pożittiva rridu nappoġġawha. Apparti mill-argumenti ekonomiċi kien hemm ukoll punt li tressaq minnaħa tas-sur Borghezio. U aħna rridu nifmu kemm huwa importanti dan u illi aħna rridu nappoġġaw lil sħabna ta' Taiwan. Sur Lam. Grazzi ħafna sur President Iva Taiwan issa tpoġġiet fuq il lista pożittiva u dan ifisser illi huma jistgħu jitlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea mingħajr viża, però fuq il-livell politiku aħna rridu nagħtu u nieħdu. U jiena nixtieq illi fil-fatt Taiwan mill-ewwel jineħħu il-bżonn illi dawn li tlet pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikollhom bżonn il-viża biex jitlu fit-territorju tat-Taiwan. Sal-aħħar tas-sena din il-proċedura għandha tidħol fis seħħ u jiena nittama li dan ħajkollu konsegwenzi tajbin ħafna u r-rapporter diġà qalilna wkoll dwar it-tettalju nittama li dan ir-rapport ħajkun adottat u kif tilkom jiena nkun favur sakemm din il-problema żgħira nisolvu ġifieri illi ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea ma jkollhomx bżonn viża sabiex jitlu fit-Tajwan. Grazzi ħafna se nixtieq illi nitlob lis sinjura Komissar sabiex tikkonkludi. Iva, grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l-rapporter u grazzi ħafna lilkom il-koll tal-appoġġ qawwi li qed ittuna minħabba li aħna deċidejna li npoġġu Taiwan fuq il-lista pożittiva. Dak li tiġi tal-viża, aħna dejjem nanalizzaw kull pajjiż fuq bażi individwali skont metodoloġija li hija approvata u dan dejjem għamilni ħafna bir-reqqa ħafna dan ix-xogħol aħna jiena nixtieq nikkonferma l aħħar kellim li għadu kemm tkellem issa li għada fil-fatt il taiwan ħajneħi din il-tiġa l-daw il-pajizi li fadda tal-Unjoni Ewropea sabiex u ma, jkollhom bżonn viża sabiex jitlu fit-territorju tat-Taiwan. Din ħassir għada, ġifiri naħseb li bekk aħna nkun din rispettaw dan il-prinċip ta' reċiproċità u bekk li jkun hemm relazzjonijiet ħafna ħjar bejn iċ-ċittadini tagħna u iċ ċittadini tat-Taiwan. Ningrazzi ħafna sur lilek sur President, l rapporter u l-membri onorevoli li pparteċipaw. Fin id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li lilek, Sinjor Kommissarju, sar rapporters sur um, Garcia Consegra. Dia, sur Dias Damera. Grazzi ħafna Iva, jina vera kontent bl-appoċ li il-kollegi tawni, anka minn kull grupp politiku, vera kontent. U nafu li dan il-rapport kien ippreżentat hawnhekk f'din il-Kamra u nixtieq nirringrazzjakom ilkoll tal-appoġġ li tajtuni. Però il-persuna li verament hija responsabbli għal dan kollu hija l-Kummissarju Malmstrom u l-appoġġ u l-enerġija u l-isforzi kollha l-investiet i u l-grupp u t-tim tagħha verament ippermetta li aħna nagħmlu progress f'dan is-suġġett U minħabba li aħna għek għedin nitkellmu fuq eh, xi ħaġa ġustifikata u ġusta ħafna. Sur President, jiena xtaqt inżid li nixtieq ngħid proset u nawgura li ċittadini ta' Taiwan, l-autoritajiet ta' Taiwan u kollu nixtieq ħafna ngħid proset lil tim eccellenti ta' diplomatiċi illi għandhom it-Tajwaniżi madwar id-dinja kif ukoll fi Brussell. Grazzi ħafna, Sur President. Muchas gracias, señor Díaz Temera. So now the debate is closed. Sanuti. Grazie ħafna, issa temmejna d-dibattitu u ħanivvutaw dwar dan għada.